jannar tal-2008 b'konform, skużawni, b'konformita ta' artiklu 42 u il-regolament numru 45 tal-2001 tal-Konsil Ewropa u għara konsultazzjonijiet fi il-Kumitat tal-Libertajiet ċivili dawn ħatru is-sur Peter Hustings bħala Data Supervisor għal l-Unjoni Ewropea u deputat jew se jkun Giovanni Botarelli u dan ġi konfermat mill-Kumitat tal-Presidenzi dawn se jiġu maħtura flimkien mal-Parlament eh, Ewropa u l-Kunsil dawn it-tnejn u nar l-erba flimkien mal-President tal-Kunsil jiena se nifirma din id-dikrazzjoni konġunta, deċiżjoni konġunta. Nixtieq informakom u kważi wasalt fl-aħħar hawnhekk nixtieq informakom li flimkien mal-President tal-Kunsil nar l-erba l-14 ta' Jannar u b'konformità meta ma' artiklu 68 tar-regoli ta' proċedura jiena se niffirma sit atti li għandhom xieqsmu ma' proċedura ta' kod deċizjoni dawn tistgħu tiżibihom fil-dokumenti tagħkom tal-lum.